jessal għad firmaw għaxar għatti fostom dawk eh, il-konċernaw regola 231 dawn ser ikunu eh, dettali ser ikunu publikati wkoll fil-minuti ta' din is-seduta. Hemm ukoll punt ta' ordni missur Stuga. Ja, voorzitter, dank u wel. Wat mij erg trof in uw eh, speech... Grazie, Mr. President. Issa dak li laqatni fil diskors tiegħek huwa li qed titkellem dwar demokrazija. Inti poġġejta fiċ-ċentru tad-diskors tiegħek għalhekk jiena eh, ma nistax nifhem li il-Presidenza ddeċidiet li ma jkollix dibattitu fuq referendum olandis li sar fis-6 ta' April il-negar ta' dan il-referendum, l-ignorar ta' dan il-referendum huwa daqa ta' ħarta lil poplu Olandiż huwa eh, opportunità mitlufa eh, li nuru rispett għal poplu Olandis u opportunità mitlufa anka fil-ġejjieni għal xħad nispiċċaw nifacċaw dejjem aktar referenda u fil-fatt ħajkun hemm wieħed anka l-TTIP. Grazzi. Herr Stuga, Demokratie heißt auch, dass es Mehrheits Sir Stuger, id-demokrazija tfisser ukoll li jkollok votazzjonijiet ta' maġġoranza fil-konferenza tal-presidenti kien hemm maġġoranza li ħarset lejn il-proposta tiegħek jew tal-grupp tiegħek u rrifjutata għalhekk maġġoranza ta' eh, presidenti leġittimi eh, irrifjutaw il-punt tiegħek. Forsi eh, xi għarsa ma trid bħala persuna demokratika. U issa me t-prova terġa t fuq l-agenda, imma dawn it-talbiet iridu jisiru fil-ħin, u sfortunatament inti din prezentrajta biss fil-ħamsa neqsin 19 il-minuta ta' filaxija, ġvil l-skadenza kienet għaddit. Issa, naddu. Għanti, għaddu kemm kemma sur Schaffhauser. President, il-bira kena il-ġurnata tal-Europa għonek il-Open eh, Doors kienet ġurnata tajba, kienem u kol reprezentanti ta' soċieta ċivili li ġew iżuna ma' dawn, kienem fossom li kellom il-velu. Jiena dan ix-xukjani, jiena nixti li darboħra meta jkonna ġurnata miftuħa l-pubbliku. Inti tara li ikunem post eh, li tara li n-nisa li kollom wicċom mamma bil-velu ma, ma mawx ma unnek. Aħna suppost inkunu xempju ta' libertajiet imma xorta aġir bħal dan ma' nix naċċettaw. Grazzi, President. Wir kommen nun zum Arbeitsplan, der von der Konferenz der Mela Issa naddu għall-agenda. L-aħħar abbozz ġi eh, aċċettat mill-konferenza tal-Presidenti skont ir-regola 149 m'għandix tibdiliet la llum u laqqas salada tlieta sur Sazzoli. Iva, sur President. Edin jaslu ħafna aħbarijiet f'din il-ġrani dawn ġranet tal-Festa tal-Ewropa li hemm ċertu territorji Ewropej fejn hemm familji irġiel nisa tfal għalihom dawn mhumiex eżattament ġranet ta' festa huma eh, l-ospiti tagħna tal-Ewropa imma l-aħbarijiet li qed jaslunna minn kampijiet bħal ta' idomeni pereżempju huma aħbarijiet li ħadmuna ħafna qegħdin nisimgħu dwar diffikultajiet fid-distribuzzjoni tal-ikel ta' kundizzjonijiet ta' sanità intollerabbli u jiena naħseb li sabiex natu ġieħ għal valuri li inti semmejt fil-ftuħ ta' din is-seduta hemm bżonn li assolutament namlu zjara uffiċjali minnaħa tal-Parlament Ewropew fil-kampijiet tar-rifuġġati u persun edin ifittxu l-azil fit-territorju tal-Greċja. Grazzi. herr kollege wir waren gerade bei der tagesordnung des heutigen tages und für dienstag. Äh, es hat sich mir auf den ersten blick nicht erschlossen was ihre wortmeldung jetzt mit unserer tagesordnung zu tun hat. Mela, ma fimx eżattament mal-ewwel l-ewwel daqatajn il-kontribuzzjoni tiegħek x'kellha x'taqsam mal-aġenda għax aħna bħalissa qed niddiskutu l-aġenda. Għalhekk forsi tixtieq tqajjem dan il-punt xi darba oħra? Issa, nar l-erba, il-grupp GUE talab dwar il-rapport ta' xet jiġri eh, fil-progress ta' Turkija biex twetta il-rekwiziti tal-liberalizzazzjoni tal-viza bħala t-tielet punt fuq l-agenda wara l-istqarrijiet tal-Kunsill u l-Kummissjoni tal- l eh, li nirterġa tibda t-tħaddem sistema xejn taħdem kif suppost. Ħanaddi l-kelma Sinjora Spinelli. Grazzi, jina fissem il-grupp tijaj nishtiq li impoġġu fl-agenda diskussjoni fuq il-progressi li għamlet il-Turkija sabiex twetta rekwiziti għall-liberalizzazzjoni tal-vizi u din għanda s-sir nar l-erbor nofsinar para punta diskussjoni u nipposponu il-eluq ta' dibattitu sa l tal 24 Hemm bżonn li ċertu parametri fundamentali jiġu imwetqa. U għet naħseb zuħar żewġ rekwiziti partikolari, revizjoni tal-liġijiet ta' kontra terrorizmu u il-progress reali fuq il-kwistjoni ta' ċipru. Id-dibattitu huwa meħtieġ dejjem aktar wara l-isqarrija ta' Erdogan ta' nar il-ġimgħa. Ankara mhix ħad tirrevedi l-liġijiet tagħha ta' kontraterrorizmu eh, bħala skambju għal liberalizzazzjoni tal-viżi. Minn barra dan fit-Turkija illum eh, nitfu għajn il-ħabs minħabba terrorizmu eh, ġurnalisti, akademiċi u anka politiċi li kritikaw ir-reġim. Dawk li vjaġġaw mit-Turkija ma jridux iħal jinsu eh, għal eh, politiki tal-gvern, imma jekk nilliberalizzaw il-viżi illum nkunu qegħdin nċedu arkat. Fil-fatt Erdogan qed jeddet li jimblokka il-ftehim fuq ir-rimpatriju tal-refuġati jekk il-liberalizzazzjoni tal-viżi ma taddix. Grazzi. Für den Antrag hat Frau Kollegin Harms um das Wort Mela favur dan nadil kelma li Sinjura Harms. Il-grupp tiegħi jappoġġa il-proposta li saret mill-kollega tal-GUE. Aħna naħsbu li fid-dawl ta' ċertu avvenimenti ta' dawn l-aħħar xhur ġranet il-riżenja tas-sur Adegloklu. loklu eh, kien hemm anke attakk ta' terroristu fuq ċanduga u jiena naħseb li hemm bżonn diskutu s-sitwazzjoni. U li l-Unjoni Ewropea m'għandix tagħti l-impressjoni la fit-Turkija u lanqas l-Unjoni Ewropea li aħna lesti li nċedu għall-irkat jew inkella li nixtiequ nċedu kollox fidejn it-Turkija bla ebda kondizzjonijiet. Is-Sinjura Mezzola tixtieq titkellem kontra. Grazzi, Sur President. Il-grupp tal-PPE tifhem li dan din hija kwistjoni importanti ħafna l-gruppi kollha u ċittadini kollha tagħna. Aħna nemnu li huwa dibattitu li iva hemm bżonnu, imma aħna nemnu li irid isir mod responsiv u estensiv il-proposta tal-Kummissjoni tal-ġimgħa li għaddiet ma nistax naraw waħedha hija parti minn stampa aktar ġenerali li tinkludi r-roadmap ta' bejn Turkija u l-Unjoni Ewropea, l-istqarrija ta' migrazzjoni u l-politika eh, ta' bejn Ġorġa, l-Ukrajna, l-Kosovo Għalek il-Turkija hija verament kritika bħala għattur f'dan il-proċess ta' deċiżjonijiet dawn huma kwistjonijiet kruċjali u kontroversjali u għalek hemm bżonn nassiguraw li d-diskussjonijiet tagħna jiġu mħejjin kif suppost u proċeduri tagħna jiġu rispettati għalek fl-opinjoni tagħna hemm bżonn li inħallu lil kumitat rilevanti u rispettiv li huwa involut f'din il-kwistjoni li jaġixxiqu fil-waqt li nimxu skont eh, kif jimtimxi din il-kampra għalek il-lejla il-grupp libe ħajkunu qegħdin jiddiskutu din il-kwistjoni għalhekk aħna kontra li nżidu dan il-punt fuq l-aġenda. Grazzi ħafna. votaw. Fuq dan il mm, din il-mozzjoni minna ħatal gwe Dawk favur, dawk kontra. Astenzjonijiet. Naħseb għandna bżonn verifika elettronika. Mela, verifika elettronika Votazzjoni miftuħa. Ham alle abgestimmt? Kuħat vota? Votazzjoni maluqa? Mela 181 favur, 92 kontra. Għalek?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 fil frontira ta' bejn l-Slovakja u l-Kosovo kien hemm sparar fuq vetturi li din iġorru rifuġati u qed nifmu li kien hemm li ġiet imidruba. Għalhekk nixtiequ nitolbu lilek sabiex tippermett tinforma l-Sur Timmermans li għalina u importanti ħafna li din il-kwistjoni tiġi indirizzata minnu waqt id-dibattitu Din hija xi ħaġa meħtieġa fid-dawl ta' sitwazzjoni ta' Schengen eh, li hemm bħalissa fis-sitwazzjoni ta' bħalissa. Mela m'għandix iżjed punti jew m'għandix iżjed eh, talbi tal-kelma fuq l-aġenda għalhekk nistgħu ngħidu li ġiet deċiża. Issa ngħaddu għal dibattitu konġunt fuq il-politika ta' kożjoni. Naddu għal rapport ta' Sinjura Jotova, rapporter, naddu l-kelma lila.